prezentazzjoni qasira tar-rapport tas-Sinjura Stauner. Dan huwa dwar il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni li nqafas integrat għal kontroll intern. Rapporter issa għal erba' minuti. Kummissarju, kollegi il-prinċipju ta' kontroll intern effettiv huwa wieħed mill-prioritajiet ewlenin tal baġit l-Kummissjoni trid iżomm qudiem għajnejha fit-tfassil tal-budget u meta tarax mezzi serji jingħataw kontroll effettiv jisir mill-CA u mill-Parlament Ewropew. Ħafna sforzi saru f'dan ir-rigward u ħafna proposti wkoll saru mill-Qorti tal-Awdituri l kummissjoni biex nizguraw li l-mezzi budġetarji jiġu mwetqab mod effettiv. Ma dan kollu għala ta' snin ma kienx possibbli biex ikun hemm sqarja pożittiva li tingħata mill li l kummissjoni Fakkarkom biss xara bil-regolaritajiet fil-twettiq tal-programm li unadu xiftit snin ilu. Kina muqs moħra u koll li kienem irregolaritajiet fihom u jista' jkun ukoll frodi f'jannar tal-2006 il-Kummissjoni resqet pjantazzjoni dwar għaffas integrat għal kontroll intern. Dan ġi aċċettat bilan illi niksbu l sqarja pozitiva ta' assigurazzjoni mill-qorti tal-awdituri fl-isforzi tal-Kummissjoni eh, biex bitwettaq dan il-pjan kif jista' joħroġ minn dan ir-rapport moċċar saru sforzi serji imma il-Parlament qed jara b'mod li t-twettiq ta' dawn il-mezzi waqgħu waqgħet ħafna lura. Allura l-Kummissjoni trid tħaffef naqra l-implementazzjoni taħħa ta' dawk il-miżuri pjanati. Jekk ir-riżultati pożittivi ħanarawhom fir rapport annwali tal-ordi tal-edituri li ħajoħroġ fil-futur qrib. Ħalli aħna wkoll flimkien eh, mal-Kummissjoni nkunu nistgħu natu kwittanza mistħoqqa. Mish għot nidħol fil-dettal dwar il-punti fejn ma konix kontenti bil-level ta' tweti li ħanajt u għabis li hemm bżonn miżuri ta' kontroll effettivi. Issa, f'dan l waqt mod partikolari, fid-dawl mod partikolari tal-krizi li hemm bħalissa ħalli lajum nkunu nistaw natuwa malajr. fakkarkom biss fil-qada tal-fondi strutturali u l-problemi bil-Fond Ewropew għal-globalizzazzjoni u l-intoppi li jem fih. Aħna nafu imod partikolari fil-qasam tal-fondi strutturali, miżuri kollha jridu jiġu imwettqa flimkien mal-istati membri. Ħalli niggarantixxu li l-ammonti jintefqu bis-sens. Ovvjament, eh, jista' jkun hemm ċertu Eh, problemi eh, fil-verifki li jisiru mill-Kommissjoni. Matul is-snin rajna li f'dan il-verifki l-Kommissjoni mhux dejjem eh, tista' tara eżattament x'inhu jsir fl-istati membri li kemm tkun tixtieq. Li se ukoll talab li ssir din il-ħaġa. Mod partikolari f'dak li għandu xaqsam fuq fuq dikjarazzjonijiet li jsiru kull sena fuq livell livelli nazzjonali dwar kif jintef u l-flus huwa diffiċli miċ-ċifri li l-Parlament jagħmel eh, stampa ċara ta' x'qed jiġri għax mhux kollox huwa ddokumentat. Allura aħna qed nitolbu illi għandha titqiegħed naqra pressjoni fuq l-Istati Membri ħalli niżguraw li ikun hemm dejta sħiħa biżejjed li tingħata ħalli nkunu nistgħu naraw eżattament x'inhu jiġri. U nispera l-Kummissjoni jkompla jkollha rwol lini f'dan l-eżerċizzju tal-awditjar. Grazzi ħafna, Sinjura President, ringrazzja l-Sinjura Stoner għal rapport u l-Parlament Ewropew għal diskussjonijiet konstruttivi li kellna fuq dikjarazzjonijiet pozittivi il-Kommissjoni tħoss li dekorazzjoni ta' sikurazzjoni li natat mill-ICA eh, hija l-aħjar waħda li natat sissa pjantazzjoni wassal biex ikun hemm dan it-titjib. Jiena bi pjaċir narafkom il-Kommissjoni eh, avvanzat fl-adozzjoni tal-aħħar rapport tagħha fuq il-progress li sar u dan sar fit-tlieta ta' frar kif talbet is-Sinjura Stoner fir-rapport tagħha dan għandu eh, Eh, jenkom u koll fil-deklarazzjoni eh, ta' assikurazzjoni. Aħna fil-rapport ta' ta' frar qed naraw x'effett ħarġu mill-pjantazzjoni tal- l-2008 qed naraw li saru eh, elementi ta' titjib matul il-mandata din il-Kommissjoni. Xi eżempji dwar simplifikazzjoni. Il-budget qed jitwetaq skont regoli aktar faċli. Dan japplika l-25% tal-budget. Fuq il-pjan tal-kupru ekonomiku qed nipproponu aktar simplifikazzjoni mod partikolari għal fondi strutturali. Il-qorti tal auditori ratu kol titjib fil-ċarezza u l-fiabilità tal-rapport minnaħat tas-servizzi tal-Kommissjoni li eh, ġi taħt l-azzjoni numru 3 il kommissjoni saħħet il korrezzjoni Finanzjarja azzjoni 11 fil-fondi strutturali. Da sar fil-2008. Koprejna biljonu 500 miljonu. fis-sena ta' qabel kellna biss 288 miljun. Qed nippruvaw ukoll ikollna standards komuni fil-kontroll biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar u riżultati aħjar. Dan qed jgħin biex naqsu l-pis amministrattiv u nisfruttaw aħjar ir-riżultati li ħorġu mill-kontrolli li nagħmlu. Aħna biex saħu responsabilità tal-Istati membri fil-ġestjoni li naqsmu bejniet nazzjoni numru 5 nagħmlu fuqha u aħna għattini darba qed jaslinna jaslinna taqsira tal-awditjar. Aħna qed għaddejjin b'lazzjonijiet azzjonijiet tagħna u attivitajiet oħrajn biex insaħħu l-qafas ta' kontroll. Rapport ta' Sinjura Stoner jisħab fuq ir-rwol ewlieni tal-konċett ta' riskju li nistgħu nittolleraw biex naraw kif nistgħu jkollna titjib ieħor. Aħna qed naraw x'bilanċ nistgħu naċċettaw bejn ir-riżultati u il-kontrolli li jsiru. Rata ta' żbalji li tkun zero mhix possibbli. Huwa loġiku li f'dan il-qasam ir-rata ta' żbalji tista' żvarja. Diskussjoni interistituzzjonali fuq dawn il-konċetti għaddejja bażi tal-komunikazzjoni li ħarġet dan l-aħħar mill-Kummissjoni il-Viċi President Kallas kellu l-opportunità li jitkellem fuq din il-ħaġa u din il-Parlament Ewropew f'Jannar. Nixtieq nisa fuq l-importanza ta' din l-inizjattiva li tippermetti lill awtorità eh, biex tara eżattament eh, x'riski eh, kif qed jittieħdu konsiderazzjoni dawn ir-riski minn ħadd tal-Kommissjoni. Aħna mill attazzjonijiet il-qorti tal-awdituri fil-rapport taħħa tal-2008 li uħroċ kull sena tkun tista' tara sa kemm dawn l-azzjonijiet kienu effettivi. Nirringrazzja l-Sinjura Stoner li qed ħeġġeġna biex intejbu aħjar il-qafas kontabli tagħna. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna, il-vot ser isir fuq dan ir-rapport. Na prezentazzjoni li jmiss il-Sinjura Xaldermos fuq l-integrità tal-lob tal-azzart fuq l-internet. Rapporter għal erba' minuti. Tak fadi, fu fru formand. Er stolt Grazie Hafnas, Signora President.